Uh, good morning everybody. L-għadu tajba kulħadd. Nibdew il-għatana. Eżis kollegi. Għal-parlament. Risħubija tal-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni ta' Istanbul hija pass importanti fit tisħiħ tal-ġlieda kontra l-vjolenza kontra n-nisa. Dan il komitat Konġunt li fem u fam Kena zewċ eh, smiħ unġun tijibe, jena l-opportunità li nisimaw eh, minn esperti eh, fuq il-suġġet kif ukoll rappresentanti tal-istituzzjonijiet illum għan nisimaw il-co-rapporters illi ħaj jippreżentawna elementi ewlenin tar-rapport interim tagħhom. Nixtieq issa minn iktar dew minn għaddi l-kelma l sinjura Rivo Tal-Onis Bonifoj. Grazzi. Eżis eh, eh, kollegi, jena ta' sewa eh, gburija li għed niprezenta dan il-rapport inizjattiva interim fuq il-skubija tal-Unjoni Ewropea għal-Konvenzjoni tal-Konsil tal-Europa għal-Prevenzjoni tal-ġlieda tal-violenza kontra n-nisa u l-violenza domestika, l-Konvenzjoni ta' Istanbul, kif ta' fuq għaba. Innar is-sitta nar eh, is sabat avril 2011 eh, eh, kien hemm l-adozzjoni u din biex nindirizzaw kif għat il-vjolenza il-vjolenza sessuali fl-istupru, il-fastidju, il-vjolenza domestika, jumkella zbieċ sforzat dan kollha ta' vjolenza fost oħrajn. Ħafna drabi jisiru minn irġiel u ħafna drabi il-vitmi huma n-nisa huma wkoll imsejsa eh, fu ehm, s sess eh, n-gwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa illi tassew huwa ixana mifruxa fl europa però ftit li xejn nitkellmu dwar ma hawnhekk għandna għafas eh, illi ħares daw n-nies nitkellmu fuq it-tlet pes, ġviri, prevenzjoni, protezzjoni u illi naraw li kunem persekuzzjoni eh, eh, natu eh, fil-fat tip ta' segwitu penali nishtiq nisħaq fuq punt importanti fil-proċeduri penali wara li kunem kasta violenza minħabba drawa minn jew mħabba twemmin jew xi ħaġa oħra twemmin soċjali anki ma nistgħux naċċettaw dawn bħala ġustifikazzjoni. Ma nistgħux ħabba normi tradizzjonali u kellha reliġjużi konna nisa li jisfaw vitmi barra minn hekk il-konvenzjoni hemm jistabilixxi mekkaniżmu ta' segwitu speċifiku. Kull stat membri efferma il-konvenzjoni pero 14 bis ratifika u l-14 ta' Mejja 2016 kien hemm talba biex l-Unjoni Ewropea tissieħeb bekk ikunna qafas legali e, komuni e, u ċar. Permezz ta' dispożizzjonijiet ċari e, li jena nishtiq <clears throat> nejt li hemm kompetenzi wkoll li huma ċarament stipulati fid-dokument ġalla darba laħa għaftajim fil-Kunsill eh, li huwa l-post li jmiss bat aħna nagħtu l-approvazzjoni tagħna, pero qabel aħna ħana adottaw rapport għan inizjattiva interim biex aħna nejdu xinu ma l ba tagħna flimkien ma' Sinjura Korazza Bilt mill-Kummissjoni mill-Kumitat fam hija pożizzjoni ta' sew Ġenti. ħa nisħaq fuq xi punti ta' dan ir-rapport. L-ewwel net sħubija tal-Unjoni Ewropea ti tkun wisa kemm jista' jkun u mingħajr riservi barra minnek dan ma jżenerax li l-istati membru mill-responsabiltajiet tagħhom naħseb li Bat l-14 bis ratifikaw eh, dan juri kemm għadba għanna xnaqt fu eh, barra minnek rridu naraw li jkun hemm implikazzjoni kif suppost eh, ta' din il-konvenzjoni. Rrid kunem hemm tibdil tal-mentalitajiet fost l-irġiel u anki l-ġuventur fis soċjetajiet tagħna. Irridu noqogħdu attenti wkoll għall-aspetti ta' ażil u migrazzjoni. Rapport jgħid li l-migranti nissa u dawk eh, nissa' li qed jitolbu eh, l-ażil u ħafna drabi vittmi ta' violenza, violenza illi tista' mm, titqies skont il-Konvenzjoni ta' Ġenevra bħala diskriminazzjoni, konvenzjoni tal-1951, ġifieri donar u kondizzjoni tal-azil tal proġetti jiġu rispettati. Il-Parlament irid ikun impenjat sija tuli taħdidiet eh, mal konsil kif ukoll eventwalment meta nitkellmu dwar il-mekkaniżmu ta' segwitu, irridu naraw is-seta membru kollha jkunu eh, imsieħba f'din il-konvenzjoni. L-isfidi huma kbar, allura rridu naraw ir-riżorsi jkunu hemmhekk. Irridu nitolbu kol il-Kummissjoni biex eh, t-prezenta għat leġislattiv eh, tip eh, per eżempju direttiva biex namlu lista ta' reati kontra n-nisa biex bekk ikon implementazzjoni aħjar ta' din il-konvenzjoni. L-ewwel pass huwa li eh, net eh, il-ġilda tagħna ma taqafx dan ir-rapport eh, interim. Il-messaġġ politiku tagħna huwa b'saħħtu ċar biex niġġieldu kull tip ta' violenza kontra n-nisa u qabel ma ngħaddi l-kelma lill korrapporter Sinura Karazza Bilta u Shadow Rapporters nixtieq ngħid li ehm, nhar 26 ta' April fit-tlieta ħajkun hemm il-vot. Grazzi. Grazzi, u wissa Naddi l-kelma li l-korrapporteri Senjura Korazza Bed. Grazie eh, Senjura President, Senjura Ko-rapporteri, iva, jena tassew eh, ħadgos eh, bil-ħidma preparatorja li kena. l sfond xinu kena numru ta' smieħ fiż-żewġ komitati f'Novembru, f'Marzu, kena mill Police Department li tassew għena eh, anke fuq punti ta' ġabra ta' data u ta' informazzjoni ġifiri nista' ngħidilkom illi kena xogħol tassew eh, komprensiv eh, kif fakritna Kristin il-vjolenza hija mifruxa fl-Ewropa u hija preżenti f'kull klassi soċjali f'kull sfera fil-pubbliku fuq l-internet. U nisa huma persegwitati msawta fastidjati, mem lebda kultura, mem lebda eh, twemmin eh, jew kella tradizzjoni. Eh, ħafna drabi, ħafna drabi din hija dan u reat u jrid jitqis tal għalfejn nagħmlu dal-ħidma hawnhekk ila li għax il-Konvenzjoni ta' Istanbul li tixtuqwa jew li huwa l-unika strument tal-Kunsill tal-Ewropa illi jagħti l-odot meħtieġa biex jġielet, anki joffri sanzjonijiet biex ħares il-vitmi u biex eh, koll provizjoni twila li tinklud taħriċ eh, għal-vitmi eh, għal dawk involuti u biex bil-mod il-mod imbidlu il-mentalità li għanna, il-kultura. Fid-dinja li qed ngħixu fija naħseb il-fatt li nitfaw fil-ġemp eh, sessizmu u l ideati li forsi eh, qed joħorġu eh, li li il-ġisem il-ġisem tal-mara jew kella idea toħra simili li jitfaw li illi ma naħsibx li huma xierqa rridu nwaqfu dan minn naħa tal parlament eh, Dasab kif qalet Kristina, il-fatt li 14 biss ratifikaw din konvenzjoni eh, rridu naraw li nagħmlu xi ħaġa fuq. Eh, naħseb li Iva, dejn dan huwa fatt, issa aħna bħala rappreżentanti tan-nies rridu nsusu wara gvernijiet tagħna irrelevanti mill-kulur politiku tagħhom biex eh, inkunu favur eh, in-nisa eh, dawk stuprati, vittmi ta' violenza, fastidjati, nishtiq nejt li hemm iktar minn 700 miljun bniet nisa madwar id-dinja li qed jingħataw żwieġ ta' 12-13 sena l-irġiel li huma xieren ta' snin ixjaħ minnhom naseb bekk qed tassew nħasru l-om eh, zazitom. U eh, fl-Svezja biss hemm 130 minnhom. Nixtieq eh, mmur lura għal dan ir-rapport grazzi għall-Istitut tal-Ugwaljanza tas-Sessi u daw kollha li jenuna biex naħorġu b'dan ir-rapport jenuna bil-istatistika nittama li nkomplu naħdem ma' shadow rapporteurs u kol flimkien ma' Eurostat anki għallan xirrit ikonna dejta ċara biex inkomplu eh, immexxu bl-agenda tagħna. Eh, illi għanna fl-implementazzjoni ta' direttiva eh, ta' sew tajmu punt importanti fu kif, kemm l-istati membri tika xkrusa għajom fl-implementazzjoni, u għallura nixtiqu nitolbu mġdijt kif għamenna bosta drabi qabel induru fuq il-Kummissjoni fuq il-Konsil tal-Ewropa biex jidħlu eh, fi dialogu eh, iktar eh, komprensiv, iktar dettaljata kif kif diġa sar inti Kristi semmejti kwestjoni tal-azil, però anke wkoll fuq definizzjoni tas-sess illi huwa frott ta' ehm, konfuzjoni aħna ħafna drabi tkellimna dwar gender-based violence bħala eh, violenza li komessa minħabba illi sir fuq mara eh, illi fil-fat dawn eh, il-tfajliet illi jiġu sforzati jizzewġu rġel gwar, u ma twelliet mumiex eh, ġuventuri, ġifiri naħseb eh, illi dan kollu rridu nżombu f'maħna fil-imkien ma l-istrumenti li deġanna, l li xawnek etnitolbu eh, għal approċ komprensiv, l-European Protection Order, il-fat li nġildu l-abbus u l-isfruttar ta' tfal, il-vitmi tal-abbus u kussonijiet oħra li tassew irridu neħdu għom bord meta nindirizzaw dal kwistjoni u forsi nista' nitkellem naqra iktar tard eventwalment għannom ta' Barbara Matera illi xedow eh, fuq dan il-punt eh, bin-naħa tal-PPE. Issa nadir kelma l-Shadows. Fil-fat eh, nibdew bil-shadow tal-PP, e, fil-fat eh, Anna Marija, ma nafx jek tixtieqx. Tixtieq titkellem issa? Iva. Iva, eh, forsi nitkellem wara kun forsi bitweġib bħalċa kommenti u kalla mistoqsijiet mela. Naddu għal Helga Stevens, illi għaxedow tal-ICR. Thank you, Chair. Grazie, Sir Presidente. L-għanet nishtiq li ringrazzja zewċ korrapporters eh, għaxqol eh, u il-pozizjoni binaċata nistan appoġġa rapport eh, mod ġenerali, pero nishtiq il-kommenti ti għaj nżommon fil qasir u preċizi. Ejja, il-rapport anzi eh, meta nħares lejn il-rapport, eh, ma nara l-ebda, ma nara l-ebda referenza għal persuni b'disabilità parti mill hemm il-konvenzjoni. Diġa eh, li però hija msemmija il-konvenzjoni ġviri fuq nies b'disabilità, però nisa jew kellha b b'disabilità ma jsemmew imkien, naħseb li hija ħasra minħabba illi n-numri eh, juru illi n-nis bizabilita u ma eh, friskju ola per eżempju, u eh, għet punt 15 drabi iktar illi ikunu vitma ta' violenza minn meta qabla ma nisaw t-fajlet normali, ġviri u grupp ta' sew vulnerabli. Fil-rapport paragrafu 5i jisemmew nis vulnerabli eh, u hemm imsemmija eh, it-tfal partikolari, pero lebda referenza għal darboħra għal nies b'disabilità. Nixtieq illi nisħaq eh, fuq artiklu 4 tal-Konvenzjoni ta' Istanbul illi jitkellem dwar id-drittijiet fundamentali l-ugwaljanza u non-diskriminazzjoni u ħanikwota unek paragrafu tlieta replementazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' din il-konvenzjoni mer partijiet partikolarment miżuri biex jitħarsu drittijiet tal-vitmi għandhom jiġu ehm, imħarsa bl-abda diskriminazzjoni per eżempju il-sess, l-origini, il-kulur, il-reliġjon, ehm, jew kella l-orientazzjoni, l-assoċjazzjoni ma' minoranza, prosperità, wilt, l-identità ta' sess, l-età, l-istandard ta' saħħa, disabilità, l-istatus eh, eh, ċivili, jew kella status ieħor. Kif tistaw taraw l-opinjoni tiegħi hija li ikonna illi nsemmu eh, un-inkludu referenza specifika għan nisa u id disabilita. Nħares bil-qudim biex naħdem ma' rapporters biex ikon eh, din rekomendazzjoni meħuda u bekk il-konvenzjoni tkun tista' tiġi ratifikata kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Issa, is-Sinjura Bjork. Tack så mycket. Eh, jag skulle bara tack, vill börja med att tacka bägge föredraganden eh, för, för deras... Nishtiqni ringrazzja iż-żewġ rapporteurs għal ħidma tagħhom u nħares l-qoddim li nikkoopera magħkom eh, u naħseb li l-Konvenzjoni ta' Istanbul hija strument tajjeb ħafna strument li jorbot fuq livell internazzjonali u allura huwa pass il-qudiem Ehm, il fat li l-Kommissjoni Ewropea hija membru tal-konvenzjoni tajba ħafna li xtati definizzjoni tal-ksur kontra s-sessi u anki l-violenza kontra n-nisa eh, l lgbp anki din hija kwestjoni li trigwarda sessi u din hija teddida eh, kontra n-nisa hija ix-xogħol fuq il-prevenzjoni u l-appoġġ għal vittmi huwa eh, pożittiv ħafna u anki jati eh, jati testimonjanza ta' xogħol intern tal-Unjoni Ewropea u anki tal-impatt barra mill-Unjoni Ewropea. U anki l-fatt li min għadu ma ratifikax dan din il-konvenzjoni għandu jagħmlu dan malajr mill-aktar kmini possibbli u eh, irridu nħorġu bi strategija Ewropea, direttiva Ewropea, l-dastant normi Ewropea kontra il-violenza kontra n-nisa. Ina nħares u din li naħdem ma' rapporters biex ninkludi formulazzjoniet fuq dan u ninkludi anki dan il rapport. Thank you, Chair. Grazie ħafna. Eh, Signora Luna Ceca, jena fil fatta xedow kem fam kien flibe, nishtiq kassew li ringrazzja l rapporter sa għal-rapport eccellenti u kooperazzjoni eccellenti, u anki id-dekarazzjonijiet li smajna juru li għem appoċ wisa, anki mill-ċedus l ohra għandan il-rapport. U nasib li u tassew importanti għandan li jiexe ħafna mm, sati membri eh, u għanna ħafna gvernijiet u koll eh, ċertu ġi li eh, jew anki ċertu nisa li ma jarawx il-bżon ta' dan l-approċ holistiku biex ħarġa bħal din eh, tiġi eh, indirizzata ta' fuq level Ewropew, allora ta' li jkollna ħafna gruppi politiċi abbord fuq kwestjoni bħal din. Naħseb li importanti li jkollna din eh, il pozizjoni għawija fuq il-violenza kontra l-irġiel u fuq il-Konvenzjoni ta' Istanbul li xkenna sa' membri bħal Polonja fejn intom żewġ rapporter se għamiltu dekerazzjoni b'saħħitha il-gvern Pollak għal fil-fatt iva nistgħu eh, anke morru lura mir-ratifika eh, Isu għat ġifir ma kien hemm ratifika. Allura forsi rridu naraw eh, li ninkludu fil-rapport li min ratifika ma jistax emmu l-ura minn kelmtu naħseb li din kieku tkun xi ħaġa li għatma rajna bħala bla preċedent fuq eh, l-14 li għadhom ma ratifikaw nasib eh, naqbel ma senjura Korazza Bell dawk li sata membri li eh, partikolarment dawk li huma viċin il-gvern meċċej biex kun hemm naqra lobbying jew kellem meċxuhom fid-direzzjoni biex lejn ir-ratifika naf il konsell għadu qed jibblokka isħobija tal-Unjoni Ewropea, il-Konvenzjoni ta' Istanbul, il-Parlament eh, u l-Kommissjoni eh, it-nejn eh, l-ħenom għalu li jiridu namlu xaħġa importanti li l-Kunsil jattiva il-klawzala pasrelle ġifiri li għawni kien jisu dan il-reat kontra n-nisa bħala mm, reat serju kif massu fi trattati il-rapport Paranova li ma nafx forsi tiftakruħx fil-mandat li għadda tal-parlament dan il-rapport diġà kien isemmi għat Ewropew kontra violenza fuq il-nisa. Anna Marija, inti semmejt il-fat li sessizmu u wieħed mill-erru eh, ewlenin kontra għal-violenza kontra n-nisa. Nasib ħajkun hemm emenda minna ħatana biex eh, dan nixaraw iktar fit-tekst. U l-axħar punt naħseb eh, rridu eh, nidefinixxu ehm, il-vjolenza kontra n-nisa kif inhi, ġifieri eh, hija xi ħaġa serja jiena meta kien hemm meta kien hemm konvenzjoni fl-1993 fi Vienna ehm, meta kien hemm definizzjoni li ġiet stipulata l-24 senilu naħseb li juri kemm hija waħda mill mil ksur serju ta', ta drittijiet fondamentali din il-violenza kontra n-nisa allura nittama li nkomplu nibnu fuq dan u nittama li mhux bis naqtfu għedna fuq dan imma u konna bord il-Kummissjoni u l-Kunsill. Sinjura Maria Gabriel, grazzi ħafna Sur President u l nishtiq nixtieq ingrazzja u nifraħ il-korrapporters għax-xogħol eċċellenti fuq eh, dan eh, dan il-rapport allura nishtiq nejt li jiena ta' sew naqbel eh, kien eh, iktar minn żmien li jkun hemm ratifika ta' Konvenzjoni ta' Istanbul eh, anke għandhom tal-Unjoni importanti li meta nqisu dan ir-rapport pragmatiku komprensiv Nasab li rridu nqisu li għanna pass il-qoddim għawnek eh, eh, biex nkomplu nqorbu lejn ir-ratifika eh, u sħobija tal-Unjoni importanti u kolli jkun hemm il-fondi adekwati Madana kollu irrid nisħaq fuq suġġett partikolari u ċar li ċertu stati membri għandhom reticenzi fuq ir-ratifika u koll ċar li jkun eh, hemm azzjonijiet li anticipaw eh, u eh, iserħu l-moħħ naħseb illi importanti illi nitkellmu l fuq pragmatizmu ġifiri illi naraw naqraw li jkunu mekanizmu ta' koordinazzjoni li huwa meħtieġ għall-applikazzjoni ta' konvenzjoni ta' Istanbul. ċertu sa' temmen huwa l bizzaw tal-implementazzjoni ta' konvenzjoni eh, u tibdiliet li ħagġib magħha u nifċi nfakkar dak li qalet is-senjura Karazza Belt lex eh, fl-aħħar mill-aħħar u l unka strument li eh, għandna ġifieri u l unka strument li jorbot ma' fenomeni differenti li semmew mm, u uh, il fatt li huwa l-unika wieħed forsi joħloq reticenza minn ħut, allura li fqat li kun hemm skampu tal-aħjar prassi jkun aħjar rridu forsi wkoll eh, nippubblikaw guidelines fuq livell Ewropew eh, gwida li jitkellmu fuq il-prevenzjoni tal-vjolenzi tal-vjolenza il-ħarsien tal-vittmi il-fatt eh, li l-imħalfin, il-polizija, jom kalla daw kolla involuti eh, anki fil-ġbir ta' dejta illi ikunu mħarġa ħjar dawn il-miżuri konkreti illi eventualment eh, ħa jatuna iktar xprun meta nġu biex nitħattu ma l-istati membri u biex inwieġbu eh, għal uħut mitħassib li fil ferma tijaj mandomx bazi. Grazzi mill-ġdijt l-żewġ korrapporters, grazzi u koll eh, shadows u grazzi u koll kollegi koll għal dan il-messagġ għawi li għetna d-dullum. Grazzi. Thank you. Irachi Garcia Perez, please. Irachi Garcia Perez. Grazzi, President. Dal-ħodu, ħareċ il- ftejim li għanna mod orizzontali kważi fuq l-impenn li għanna għandu jkonna fl-Unjoni Ewropea fil-ġlida kontra il-violenza ta' sessi. U il-mizuri hija ħaġa urġenti li rridu nħarsu lejn dawn il miżuri u urġenti wkoll li nagħmlu Eh, ratifika tal-Konvenzjoni ta', Istanbul u anki dawk l-istati membri li għadhom mamluħx dan għandhom jamluħ urġentiment. U minn dan ir-rapport naraw illi jekk noħorġu b'kompromess u importanti li jkun hemm bażi legali biex l-Unjoni Ewropea tkun tista' eh, toħroġ liġijiet fuq dan is-suġġett dan importanti eh, ħana qed naħsbu fuq il-passerell clause E, dinja ħaġa assolutament neċessarja. U anki il-fat illi bħala istituzzjoni aħna jkonna kompetenza li nil-leġizlaw u u jkun pass il-qoddim importanti għalix n-nisa fl-Europa għandhom ikunu informati, għandhom ikunu jafu li mumiex wahedhom, mumiex abbandonati għandhom l-istituzzjonijiet fuq il-naħa tagħhom. U eh, aħna nitol nitkellmu hawnhekk fuq terrorizmu minn naħa tal-irġiel, irridu nagħmlu bidla eh, eh, orizzontali, rridu namlu passijiet il-qoddim fil-ġlida kontra il-violenza u anki min-naħa tal-edukazzjoni. Rridu nifmu ximpuls rridu natu biex inkunu nistaw inwaqfu eh, din il eh, dan il-nuqqas eh, soċjali. Nirringrazzja żewġ rapporteurs għal ħidma tagħhom u grazzi anki għal kollegi l-oħra <clears throat> għaliex hawnhekk verament qed nagħmlu sforzi biex insibu kompromessi u biex inwaqfu din il-vjolenza kontra n-nisa dan u importanti u għanna biex nkunu gburin. Grazie. President, eh, signora Koneva, jena kontenta illi aħna issa għanna dan il-rapport u dimna fu il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Nishtiq ringrazzja ħafna l-rapporteurs Eh, e, signora Revo u Signora Corazza Bild għal-ħidma tagħhom li hija bażi għal-ħidma tagħna fil-futur fuq dan f'din il-konvenzjoni. Skont il-proposti partikolari u l-opinjoni tal-kollegi minn naħa tagħna hemm ħafna setturi differenti illi nħoss illi fuqhom irridu insaħħu ir-rapport. L-għonet minnaħa tal-prevenzjoni u tal-protezzjoni u tal-appoċ e, fuq e, kull ġlida kontra l-violenza u, u anki b'mod partikolari li individwi għandikapati an, bi, e, u irridu nżidu l-protezzjoni eh, għal dan is-settur partikolari tal-popolazzjoni u biex natu lil dawn l-individwi kollha u l-familji tagħhom l-individwi li għandhom bżonnijiet speċjali rridu nsaħħuh dan il-kamp u rridu namlu iktar proposti ulterjuri biex ikun hemm menzjoni speċifika għal forum differenti ta' violenza. Violenza illi aħna rajna bajnejna u konna vitmi ta' dawn il-forum, volja naħdmu f'dawn l-istituzzjonijiet, irridu Poġġaw irridu namlu, nżidu il-kuxenza tal-pubbliku biex nkunu nistaw biex nkunu nistaw naħdmu aħjar u rridu namlu edukazzjoni. E, kif għanna nittrattaw il-vitmi tal-violenza? qed nitkellem jena fuq il-pulizija, fuq il-ħaddima e, soċjali, e, Mhux mux fondi, ma anki programmi ma nistawx nħallu l-istati membri waħedhom biex iħallsu eh, l-ispejjeż ta' dan. Le, hemm ħafna affarijiet iktar importanti mill-ispejjeż. U ma nistax nitkellem għandi limitu tal-ħim ma dawn il-punti kolla eh, irridu nitkellmu fuqhom fuq l-emendi illi se nippreżenta. Jiena ottimista ħafna fuq dan ir-rapport fuq l-implementazzjoni eh, tal-Konvenzjoni ta' Istanbul. Eh, la darba tiġi ratifikata. U eh, il-kwestjoni hija li mija l-iktar violenza wisa u komuni fid-dinja u nittamaw illi il-risposta ta' din il-mistoqsija ma tkunx il-violenza kontra n-nisa u din hija l-mistoqsija eh, illi rridu nistaqsu u din hija risposta li għanna infittxu. Grazzi, grazzi. E-, Ernest Tessera. Beserra, Grazzi. Fisem il-grupp għalde u fisem il-komitat fam nishtiq naraf il-xogħol eċċellenti tagħna Marja u Kristin mhux biss imħabba l-kuntenut imma anki fuq kif saret il-ħidma fil-qasam tal-kompromessi illi huma eċċellenti wkoll. Jiena nixtieq nirrifletti fuq l-oriġini u l-kawża ta' dan ir-rapport. Tliet snin ilu fawissu meta daħlet fis seħ il-Konvenzjoni ta' Istanbul, irrit naraf il-fat li jena gburija ħafna eh, fuq il-fat li meta bdiet dan, beda dan il-mandat, eh, il-ħidma tiegħi u l-ħidma ta' fam kien illi xerdu l-informazzjoni fuq eh, il-Konvenzjoni ta' Istanbul u il-Kumitat fam għamlu abbozzi ta' opinjonijiet differenti u għamlu ċari li dan il-mandat l-Unjoni Ewropea u l-Parlament anzi għandu jirratifika din il-konvenzjoni. E, ilna kważi tliet snin naħdmu fuq dan u kena ħafna appoċċu rikonoximent minnaħa tal-Kummissjoni u koll minn anti sinjura il kommissarju Jurova u u issa jenna sena nistennew il-ratifika tal-Kunsill <clears throat> ma jena gburija mill fatt li aħna il-liberali u anki il-Komitat FAM irnexxilna nisħu fuq l-importanza ta' dan il-punt importanti ta' din il ratifikazzjoni. Hija ħaġa importanti, hija ġusta, hija ugwali, hija l-aħjar ħaġa li wieħed jista' jagħmel din il-Konvenzjoni ta' Istanbul għandha tkun vinkolanti legalment, għandha tiġi integrata fil-ħidma tagħna. Hija eh, implementazzjoni eh, eh, importanti ħafna biex li nġildu kontra l-violenza u kontra n-nisa. E, e, e Dinja kolla lesta e, u kull maridu namlu għawnek għalli nimxu l-qoddim u nirratifikawa. E, Pero, pur sfortunatament għadu għadu massarx. U bla dubju se jisir dan, dan huwa test eccellenti, straordinarju u strumenti importanti u rridu nużawh. U e, najtu koll li il-ħidma konġunta li saret eh, se twassal għal riżultati importanti, naturalment aħna fl-aħħar presidenza eh, fl-aħħar minuta mar nexxilhomx Pero nittamaw illi din se tiġi ratifikata bla posta kunsil fl-aħħar u aħna lesti kollha nimxu l qudiem b'din b'dan l-istrument qawwi u nimplementawh biex niġġieldu eh, kontra xi ħaġa illi hija għaru każa eh, u rridu assolutament wasal il-mument illi stati membri jirratifikaw. Bilbao Barandika. Grazie ħafna, grazie li Kristina u Anna Maria għal ħidma tagħhom u għal impenn tagħhom fil-Kumitat FAM fil-ħajja politika. Parti mill-ħidma tagħna tatina sodisfazzjon kbir u dinja, hija ħaġa li tatina sodisfazzjon kbir għax huwa pass kbir il qoddim jiena mux se niprofa nitkellem fuq dak li ġara fil-passat, pero hija ħaġa E, e, e, negativa li għandu jkunem dawn il-vitmi nisa u li mmem lebda reazzjoni minna ħatta l-Unjoni Ewropea. Aħna għanna nistennew reazzjoni kull-jum. statistika imma tlet snin ilu kienem starriċ fl-Unjoni Ewropea kollha ibbażat fuq kampjun u u kienem intervisti kontra nisa, fuq nisa skutawni, u dak li inkixef u verament ħaġa sorprendenti jista jkun hemm attakk, nis jistaw mutu, nistaw eh, eh, jidispjaċina, però il-kwistjoni għada sejra u nisa jmutu u mem lebda reazzjoni politika. U din ħaġa li ma nistawx naċċettaw assolutament. Rapportu għacċellenti, eh, aħna Però dak li għanna bżonna unek huwa li eh, biftejim tal-parlament u għanna għanna nappellaw l-Kunsil biex jarratifikaw din il-konvenzjoni xejn iktar. Eh, dan kien ikun bizzejiet minna ħatana fl-imkien biex Eh, biex nafsu fuq l-istati membri biex jimxu l-qoddim fuq din l-azzjoni. Għaxina għadni ma smajt lebda argument wieħed pozitiv fuq għaliex l-istati membri ma għadhom ma, ma ratifikawiex u għaliex ma jaċċettawx il-kontenut ta' din il-konvenzjoni. Xinija il-problema Eh, u għaliex eh, l-istati membri l-oħra xie, għaliex ma jamlux pressjoni fuq l-istati membri li għedin jikaxkru saqajom. Għanna bżonnu dan l-istrument. Kif nistaw nitkelmu fuq il-valuri Ewropej kħana dan il-fenomenu ma narfuħx? U għanna bżon anki kien hemm nitkellem fuq il violenza kontra nisa b'diżabilitajiet għax dawn huma dawk li batu l-iktar u mod partikolari fuq it-tfal, eh, bnietu subin. Eh, meta nitkellmu fuq dan is-suġġett, eh, kulħadd jgħid li m'hemmx biżejjed attenzjoni fuq it-tfal. U fuq l-ommijiet ta' dawn it-tfal li huma vittmi tal-vjolenza kontra is-sessi. Dinja l-iktar forma ta' violenza moħbija għanna bżonn ta' eh, ħidma uh, fl-imkienu għanna ta' iktar data għalix hemm stati membri li jaħsbu li il-violenza tal-ġeneru eh, hija e, kwistjoni privata, mhix kwistjoni li tirigwarda eh, l-isfera pubblika. E, Però fuq dan għanna bżonn nagħmlu kampanji biex inqajmu in l-kuxjenzi tal-persuni. Umbagħad kien hemm nitkellem anki fuq il-fatt li għandna nifukaw fuq il-prevenzjoni. Iva d-dinja ħaġa tajba, pero biex namlu prevenzjoni għanna għanna l-ewwel eh, noħolqu eh, eh kuxjenza politika, rridu nbidlu l-mentalità, għanna bżon ta' riżorsi, għanna bżon ta' leġislazzjoni u għandna bżonn ta' impegni lokali. Eh, għax hemm ħafna prassi lokali illi juru illi eh, blazzjoni nistgħu nimxu l qudiem u nagħlaq fuq dan il-punt hemm prassi tajba fuq livell Ewropew u rridu nagħmlu pressjoni l fuq biex eh, il-Kunsill nġaluħ jirratifika din il-konvenzjoni. Pero qed nitilfu aħna ħafna terren u maħniex qegħdin eh, nimxu l-qoddim għax m'għandniex eh, arkivju tal-aħjar prassi illi nistgħu nuru bħala prova lill-istati membri. Issa nishtiq issa nisimgħu minant il kora portajzu nibdew minn Kristin. Grazzi ħafna lil kull min tkellem. <clears throat> Grazzi għal kontribuzzjonijiet hija ħaġa tajba illi hemm konsens eh, wiesa fil-Parlament Ewropew u jiena dana eh, il-fatt nilqaw nilqa l-appoġġ aħna din il-rezoluzzjoni E votajnija fil-Parlament Ewropew kienet riżoluzzjoni konġunta e li ġiet appoġġata pratikament mill-gruppi mil kollha tal-Unjoni uh, Ewropea u jiena naqbel li ħaġa tajba li aħna nappellaw l-istati membri li għadhom ma ratifikawx il-konvenzjoni li għandhom jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli u għandhom jippruvaw jagħmlu dan qabel jew anki fl-istess ħin tal-Unjoni Ewropea. U jina nara fil-li dan huwa li jitlob ħafna ħin u hemm ħafna eh, stati membri eh, li eh, qed jimxu bil-mod għax huma jħossu li dan qed jimxi kontra sovranità tagħhom, però aħna rridu nipproteġġu lin-nisa kull imkien fejn ikunu fejn ikunu, n-nisa m'għandhomx jibżgħu li l-Unjoni Ewropea mhix ħadd tappoġġhom, mhix ħadd tipproteġihom, mhix ħadd iddefendihom. Huwa diffiċli li dan nagħmluh meta jkun hemm reżistenza minnaħa tal-istati membri. Ma aħna aħna edin hemm biex niproteġuha qed tiġuha min-nisa. Eh, huwa veru illi n-nisa huma iktar eh, vulnerabbli u LGBT huma anki iktar vulnerabbli u rridu rridu naħdmu eh, biex din il-ratifika si, dawnu ma kolla kwistjonijiet u dawnu rridu nirsolvuhom, dawnu situazzjonijiet inaċċettabli. inaċċettabbli meta wieħed is il polonia li fil-fatt ratifikata l-konvenzjoni ħana għanna nfakrom li ma jistawx jerġgħu lura l darba ratifikawhom, però l-urġenza hija li l-Unjoni Ewropea tiffirma l-konvenzjoni għax bekk ikonna garanzija ulterjura u ulterjuri u tarmonizza l-pożizzjoni tal- tal-Unjoni Ewropea u anki il-klawzola passerella tkun punt importanti li għandna nirattivawa U, pero għanna bżon li konna kalendarju li nistabilixu dan il-prassi tajba, xem ħafna, jem wis nisa, eh, wis tfajliet li għedin jitilfu ħajitom imħabba, eh, imħabba dawn nuqqas eh, u rridu il-dina tiġi ratifikata u tiġi u rritikonna l-possibilità li nħorġu bi strument għawi minna ħata l-Kommissjoni. Eh, ma nistawx li permettu li kunem dawn in-nisa kolla li mutu kuljum. Anna Marija, grazie ħafna jena eh, kontenta ħafna u, eh, u, u nirringrazzja għall appoġġ minna tal-kollegi. Dan u importanti ħafna. Aħna dak li qed nixtiequ nagħmlu wara vuċi lil dawn il-eluf ta' nisa li batu fi silenzju, najdulom li jumma mux wahedom, mux abbandonati li għaw determinazzjoni fil-gruppi politiċi kollha u fil-nazjonalitajiet kollha biex naġixxu għanna bżon tal-saħħa tagħna u kif qalet Kristin fid-dialogu ma' kulħadd u billi nirrispettaw il-tħassib u differenzi ta' kulħadd Eh, eh, u l-situazzjonijiet differenti li jistaw ikunu speċifiċi minn stat membru għall-ieħor, eh, però mem mm, lebda ġustifikazzjoni li ma nagħmlu xejn kontra din il-violenza. U nixtieq anki nirringrazzja l-Presidenza tal-Presidenza Maltija għax aħna kellna ħafna appoġġ meta konna fil-konferenza interministeriali f'Malta fuq il-violenza kontra n-nisa, aħna irnexxilna ikon noħorġu dikjarazzjoni konġunta mill-Kummissjoni, il-Parlament u mill-naħa tal-presidenza. U dina hija ħaġa simbolika, però hija ħaġa importanti wkoll biex turi li tliet istruzzjoni qed jaħdmu flimkien fuq din il-kwestjoni. E, e, il-fatt e, minn stati membri li jixtiequ jillimitaw l-ambitu eh, ta' din l eh, attività irridu nitkellmu fuqa. Hemm kummenti importanti anki minn kollega nixtieq nitkellem fuqhom iva, u veru li ħafna kwistjonijiet ma ġewx inklużi, propju għax ma kienx hemm biżejjed post fil-dokument. Fil aħna għedin nistan nitrattaw l-emendi u kollegi aħna fl-imkien għamilna avveniment illi intkom eh, ħattu uh, sem fieħu kol fuq it-tfal b'dizabilitajiet u anki it-tfajl il-bniet li huma doppjament vittmi u rridu noħorġu nitkellmu fuqhom fil-konvenzjoni. Eh, u anki l-istess ħaġa nixtieq ngħid l-kollega Kuneva fuq il-fatt li rridu nżidu l-kuxjenza. Aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu approċċ olistiku din hija propju l-kwistjoni tal-konvenzjoni mhijiex biss fuq is-sanzjonijiet imma fuq il- ħidma twila biex natu saħħa, biex natu empowerment lin nisa tfal U eh, Iva, hemm bżonn nagħmlu appell għall-implementazzjoni. Eh, u rridu nsaħħu, eh, saħħu dan l-appell. U lil Maria Gabriella nixtieq nirringrazzjak ukoll għall appoġġ tiegħek naf x'inhu ma' diffikultajiet u nixtieq ngħid verament li aħna fl-IPP qegħdin nieħdu <coughs> approċċ konkret, pratiku għal biex ikun hemm tolleranza zero u bżon anki nanalizzaw modi specifici konkreti biex nirsolvu l-problemi u tħassib tal-Istati membri, koordinazzjoni bejn l-Istati membri aħna kena smieħ xifti ġematilu fil-Komitat FAM u eh, stidinna organizzazzjoni svediza eh, ċentru nazjonali u ma eh, orewna kif nistaw verament nistaw, nistaw namlu attivitajiet konkreti bil natu uh, appoċ loġiku linji gwida biex nassistu l-istati membri biex biex joħolqu l-kapacità biex jgħatu il-kura tas-saħħa il-taħriġ u biex nimxu minn dan il-dibattitu eh, teoriku biex naddu għal azzjoni konkreta u għaveru li kullimkien anki anki anki subin fi settur privat ma niftakarx minn qal li għanna aħna nitrattaw anki forum ġodda ta' violenza eh, it-fiskil e, e, e fuq xol, l-estorsjoni sessuali, il-pornografija online, u dawn ma kenniex bizzejt spazju biex ndaħlu dawn il-punti kollha, ma dawn rridu nagħmlu blementi. U fl-aħħar biex nara irixtieq najtu koll illi jiena napoġġa direttiva tal-Unjoni Ewropea għat legali minn naħa tal-Unjoni Ewropea. Għaliex għax jina naraf illi eh, din hija kwistjoni kriminali ma hija kwestjoni nazjonali però għandna bżonn ta' dejta komuni, kwistjonijiet komuni għandna bżonn ta' standards minimi biex nkunu ikonna appoċ biex nsaħħu l-kapacitajiet nazjonali biex neġildu kontra violenza kontra nisa. Xtanti għammi mifru, mifruxa di u, u nirringrazzjakom ta' appoċ u nħares l-qoddim biex naħdmu fl-imkien fil-futur. <clears throat> Grazie, signora Corazza Bilt. Issa nishtiq infakkarkom illi l-emendi l-iskadenza hija 26 april fil-5 ta' l Senar. E, kollegi innotaw illi dan il-rapport mux se jkun disponibli fil-8 ta' fil-ħodu kifem fil-proċedura eh, għandhom uh, jidbatu l-emendi għal-mailbo komuni un bat il-segretarjat se eh, jiċirkolawum dawn l-emendi u, u jatukom informazzjonijiet. Grazzi, mem lebda punti issa fuq l-amenda konġunta. Grazzi ħafna uh, eh, l-kollegi tal- Komitat Fam u issa nkomplu bil-laqa u nkomplu bl-agenda tal-Komitat Libe. Eh, Grazie. So colleagues, um... Namlu pawza issa sa' kemm il-kollegi tilqu u nkomplu bil-laqa